Issa nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda żis kollegi dan huwa l-rapport dwar l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew is-sur Rekolino huwa r-rapporter u għandek erba' minuti sabiex titkellem. Signora Presidente, signora Commissario. Grazzi ħafna Iva fil-fatt aħna konna qegħdin Nitkellmu għal dawn l-ħar ftit snin dwar il-bżonn ta' dan l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew. Aħna nafu li l-Kummissjoni xtaqet tagħti sinjal importanti sabiex aħna nibnu dan il-qasam ta' ġustizzja u sigurtà u aħna għandna pakkett li hija tiġbor l-Eurojust ma' dan l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku kif ukoll reviżjoni tal-Olaf. Aħna rridu narfu wkoll li l-Parlament Ewropew kien qed jagħmel ħafna attività anke min-naħa tal tal-krim li jena fil-fat kont ir rapporter wahdini illi id-nixina identifikaw lista tajba li kella ċertu rakkomandazzjonijiet. Um, għall-istati membri, anke sabiex inkomplu nġibdu kontra dawn il-fenomeni kriminali, anke permezz tal-fat li aħna nistgħu nistabilixxu istituzzjoni fuq il livell Ewropew li jistgħu jieħdu ħsieb reati bħal dawn illi għandhom karatteristiċi li fil-fatt ikunu kisru l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea. Ġlida kontra il-frodi fuq il livell komunitarju grazzi għal ġlida kontra il-frodi u eh, grazzi għat tessieħ tal-pulizija ħna nafu li hemm ħafna eluf ta' euro illi qegħdin jintilfu mill eh, Mikaxar tal-gvern minħabba l-frodi u dan jistgħu jkunu ta' kontribuzzjoni importanti ħafna għal eh, bżonnijiet u l-proġetti li għanna bħalissa. Signora Redding, tittaħdem b'sinerġija mal eurojust Olaf u l-Europol u l-kooperazzjoni mal- kummissjoni u anke mal-Shadow Reporters ippermettuli li li aħna fil-fatt nkun nistgħu niftehmu fuq eh, l-emendi hekk kif aħna konna din nistennew. Aħna fil-fatt qegħdin naraw li ħajkollna l-imħallef li ħajkun maħtur ħajkonna l-każijiet li ħajimxu bċertu mod sa kif aħna stipulajna. U anka l-miżuri ta' investigazzjoni u anka l-mod ta' kif jingħalqu l-investigazzjonijiet aħna naħsbu li għandna bżonn ta' garanzija proċedurali jmanda jfu l-istruttura istituzzjonali tas-sistema. Rridu nsaħħu għal boħra il-kontroll ġurisdizzjonali u fl-istessin rridu nsaħħu wkoll ir-rwol tal-Qorti ta' Ġustizzja u nagħmlu referenza għal possibilità eh, li jista' jkollha din l-qorti issa bħalissa aħna eh, nasbu li qegħdin fidejn il kunsill Sinjor Kummissarju, aħna għada nivvutaw fuq eh, dan il-rapport. Rapport li rappresenta il-perspettiva autentika u unika tal-Parlament Ewropew. Aħna nixtiequ li konna Unjoni Ewropea taħdem tajjeb li tista' tuża ħjar il-mandat tal-Rest Ewropew u l-mandat ta' investigazzjoni u tal-konfiska, aħna nishtiqu li jkollna il-possibilità li konna iva dan is-settur żona ta' sigurtà u ta' ġustizzja. Aħna qegħdin naraw li fil-pakket li ċertu regoli ta' trasparenza li jistgħu jippermettu li eh, aħna nkunu nistgħu naraw x'kienu eżattament ċertu tranzazzjonijiet li kienu suspettużi ħalli bekk niġġieldu iktar kontra l-fenomenu tal-korruzzjoni, x-xogħol li sar u din il-leġislatura wassal ċertu riżultati tajbin li għawilna qalbna. Apparti mill-prinċipju tal-proporzjonalità u sussidjarjetà aħna rridu nqisu dawn ukoll anke meta nitkellmu fuq il-ġustizzja. Jiena naħseb illi dak li għandu xaqsam l-istituzzjonijiet, aħna naħsbu li nistgħu nagħmlu kontrast iktar tajb ukoll mal-frodi minħabba l-riżorsi tal-Unjoni Ewropea dejjem jistgħu jintużaw aħjar ħalli bekk aħna nkun nistgħu nagħtu servizz iktar tajjeb liċ-ċittadin tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Lino, and on behalf of the Grazzi, Sam, il-Kummissjoni Viċi President eh, Vivian Redding. Grazzi President, membri onorevoli l-ewwel nett nixtieq ngħid kemm jiena grata lejn il-Parlament. Rapporters, shadow rapporters tal-li għamlu sforz u eh, semmaw leħinom eh, fi stadju bikri tal-proċess dan huwa messaġġ ċar tal-importanza u l-urġenza li hemm biex niżviluppaw l-aħjar odja biex nipproteġu il-budget tal-Unjoni Ewropea minn idejn il-kriminali. Nirringrazzja li dawk kollha li kontribwixxew għal dan ir-rapport interim eċċellenti u ser nisma lill parlament b'attenzjoni kbira kif ukoll inqis ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom fil-kuntest tan-negozjati fil-Kunsell. Aħna għandna eh, obbligu komuni, obbligu li niġġieldu l kriminalità kontra l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, il-frodi qegħdin fl-Istati membri qegħdin jaffettwaw il-budget tal-Unjoni Ewropea waslu għal telf sinifikanti dawn jammontaw għal miljuni ta' euro kull sena. Il-frodi wkoll timminna l-fiduċja taċ ċittadini Ewropej fl-istituzzjonijiet. U dan huwa għaliex aħna rridu niġġieldu l-korruzzjoni u rridu niġġieldu l-kriminalità l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew jgħin biex isaħħaħ u jgħin l-Istati Membri fil-ġida tagħhom kontra l-kriminalità jimmira fuq uh, eh, kriminali li jivjolaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea l-proposta li preżentat il-Kummissjoni f'Lulju li għadda wara l-talba tal-Parlament hija wkoll parti minn qafas ġdid li aħna għamilna tinkludi l ġlieda kontra il-fdirit direttiva tal-frodi, il-drittijiet ta' proċedura fuq livell Ewropew kif ukoll Eurojust eh, li ir-riformanija, ir-riformajnija proponejna wkoll mudell integrat u deċentralizzat biex bekk l-ewwel nevitaw il-ħolqien ta' strutturi paralleli ehm, mm, li huma wisq flus u biex narbdu wkoll fuq l-esperti u l- sistemi legali tagħhom. It-tieni biex nigarantixxu l-indipendenza u l-effiċenza tal-uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u nassiguraw ukoll il-kredibilità u l-awtorità tal-uffiċċju l ġdid L-attivitajiet kollha tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew għandhom jiġu mmexxija skont il-prinċipji u jitpoġġew fiċ-ċartet tad drittijiet fundamentali fosthom ukoll il-protezzjoni tal- Ehm, proċess ġust u eh, il-prinċipju ta' l-equality of arms u lanqas ma jiġi kulem kastik darbtejn għall-istess kriminalità, nibis idem. Nishtiq ndirizza speċifikament żewġ aspetti li referina li għom fil-rapport interim, rittijiet proċedurali u review ġudizzjarju. Jena naqbel mal-rapporti fuq id-drittijiet proċedurali, rispett tal-standard minimi tal-Unjoni Ewropea fi drittijiet tal-individwu fi proċedimenti kriminali fl-Istati membri kollha u element adattat għal funzjonament adattat għal prosekutur tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Ewropew. Ir-regolamentazzjoni l daqstant foka li tagħmel l-aħjar protezzjoni possibbli dwar suspettati kontra eh, proċedimenti ehm, kriminali li jibdew mill-uffiċċju tal-prosekutur Ewropa din hija xi ħaġa biex tkun tista' tibbilanċja il-poteri tal-investigazzjoni u prosekuzzjoni tal-Uffiċċju Ewropew li jsir eh, fuq livell ta' Unjoni aħna għal daqstant inkludejna bħala element ewlieni tal-proposta sistema b'saħħitha ta' protezzjoni għad-drittijiet ta' dawk li huma suspettati li jitwarbot fuq l-akki tal-Unjoni f'dan il-qasam kif ukoll fuq il-liġi nazzjonali. Ir-regolamentazzjoni proposta tpoġġi drittijiet ġodda fuq minu suspettat li għandu li jistgħu jisiru skont il-liġi nazzjonali bħal pereżempju li tinġabar u tiġi preżentata l-evidenza. Issa nadi għal eh, revizjoni ġudizzjarja mill-rati nazjonali l-possibilità u kol ta' deċizjonijiet preliminari mill-Qorti tal-Ġustizja skont kif imnizzel fil-proposta jistaw jassikuraw li jkunem livell komprensiv ta' skrutinju ġudizzjarju u kol applikazzjoni uniformi ta' regolamentazzjoni matul eh, fl-Unjoni Ewropea kollha. Il-Kommissjoni hija eh, lesta li tqis għażliet oħrajn biex issaħħaħ ir-reviżjoni ġudizzjarja waqt in-negozjati fil-Kunsill fosthom ukoll il-possibilità rwol iktar b'saħħtu tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Jien ukoll nixtieq ninfurmakom li kelli dibattitu konstruttiv mal-Ministri fuq il-proposta matul il-Kunsill tal-ġimma l-oħra Presidenza Griega għamlet tlet mistoqsijiet lill ministri u dawn koprew l-istruttura, divizjoni diviżjoni ehm, tal-xogħol u salvagwardji. Dawn diskussjonijiet urew rapport ehm, sħiħ għall għallan ewlieni u waslu għal gwidi ċari għal follow-up fuq livell tekniku. Jiena għadni konvinta li iktar ma jipparteċipaw stati membri f'din l-inizjattiva Ewropea il- flus tal-kontribwenti jiġu eh, protetti iktar f'debattitu reġenti li kellna mal-Kunsill u mandikawna li jaf ikun hemm ċans tajjeb li ħafna stati membri jiġu inklużi fil-proġett u dan dini aħbar tajba. Il-Kummissjoni qed iżżomm attituni pjuttost miftuħa lejn dan il-proċess ta' negozjati biex bekk tipprova ssib kompromess tajjeb sejbiet u rekomandazzjonijiet tal-rapport interim ta'kom ser iwaslu għal avvanzi fid-diskussjoni. Grazzi. Very much, Vice President Redding. Grazzi, Signora Redding. Il-kollega la masur mxija ta' unek mana bħalissa għandaqstant nitlob li Signora Gresley jogħġbok. Signor President, Signor Kommissarju, ja verament, verament tal-mistija li l-Konsil mux għat jipparteċipa f'dan il-dibattitu u dan jgħat id-dajjef u koll il-proċedura kollha kemmi aħna għedin nitkellmu fuq il-fatt li għedin nisabrix l-istituzzjonijiet illi fil-fatt għedin jiprezentaw periklu u dan mhuwiex qed eh, joffri l-ebda benefiċċju għal ħadd jiena verament sorpriża dwar dak illi kien imressaq mill-Kummissjoni. Id-djufija ewlenija hija li aħna qegħdin naraw li f'ħafna stati membri xorta waħda maħniex qegħdin nagħmlu din din il-ħaġa li verament hemm bżonn. U hemm ħafna affarijiet li diġà ma jaħbux jiena fil-fatt ressaqt ħames emendi illi huma importanti ħafna jiena naħseb illi anke f'dak l-entuxjaqsam il-proċedura hemm bżonn li aħna jkollna eh, proċedura legali Ewropea u li dan ikun limitat għall-Ewropa u anke għandna jkollna s-sistemi tagħna minħabba li aħna naħsbu li nistgħu naraw illi fil-fatt natu eżempju anke f'dak li għandu x'jaqsam mis-sistema ġusta. Grazie ħafna. Onorevoli Regner, grazzi ħafna. President, sewa e attenti, jekk ma jkonni uffiċċju tal-persekutur x-sena nagħmlu? 100 miljun euro ma nafx jiena. Hemm ħames każijiet fejn kellna verdetti ta' ħati jiġifieri. dan jixed favur l-introduzzjoni ta' uffiċju tal-presekutur kif suppost tal-kontra l-frodi. Però hemm ħafna xkiel eh, qudiemna. 14 stat membru, per eżempju, ma tantx huma konvinti. Jiena affokajt l-aktar fuq ir-rabta mal-Eurojust Olaf u l-Europol. Għannu ħafna xogħol x'namlu jekk irridu noħolqu qafas b'saħħtu. Ġifieri iva, ċar iva nixtieq uffiċċju għal prosekuzzjoni però rridu nkunu realistiċi. Dan ifisser li għandna ħafna xogħol x'namlu. Grazzi. Issa, onorevoli Holmajer al Pepe. President, Kummissarju. Jena ferħanna li qed nara li l-Kummissjoni qed tuża il-setat tagħhal tal-liġi kriminali biex tiġġielet il-frodi kontra l-budget komunitarju. Fil-Kumitat Speċjali fuq il-Kriminalità Organizzata u l-ħassil ta' flus, aħna rajna li ġlieda ta' suċċess kontra dawn it-tip ta' reati għandhom effett multiplu fuq l-interessi finanzjarji tal-Istati membri. Għonek kanna proposta li ma fiex kompetenzi stabiliti b'mod ċar, pero aħna għanna kompetenza fuq il-kriminalità ċibernetika, traffikar, eccetera, u nittama li fl-axar mill-axar nkunu nistgħu nużaw l-istaff għal oqsma aktar importanti, bħal dan il-qasam per eżempju. Sissa, il-prosekutur pubbliku Ewropew ma kellux rizorsi eh, eh, esterni u staff, il-Eurojust suppost jista jinqeda bir-rizorsi tiegħu 313 il-persuna ġifiri. Ah, fl snin li ġejjin il-każijiet se jizdidu ħafna. L-istess jgħod kolla l Europol. Onorevoli Sippel, grazzi ħafna. Ir-reati kontra l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea dejjem jolqtu l-aktar il-bwiet ta' ċittadini Ewropej għalhekk il-grupp tiegħi appoġġa b'mod fundamentali twaqqif ta' l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku, però l-proposta tal-Kummissjoni fil-forma twali tagħha toħloq ċerti problemi għaliex minn banda qegħdin ngħidlu nixtiequ uffiċċju l-prosekuzzjoni pubblika ħafna setat, però mbagħad mill-banda l-oħra xorta nixtiequ li x-xogħol isir fuq livell Ewropew minnaj proċeduri adegwati. Ġifieri jekk aħna se nemnu fl-istat ta' dritt, irridu dawn iż-żewġ elementi rridu niżguraw li r-reati jistgħu jiġu investigat qoddim il-qrati, però rridu niżguraw ukoll id-drittijiet għal dawk li huma innoċenti jiġu salvagwardjati. Għal daqstant huwa importanti li aħna nibatu messaġġ ċar fejn naħsbu li hemm lokal titjib Tlet punti. Il-drittijiet proċedurali rridu jiġu armonizzati jum tejba. Il-prosekutur Ewropew għandu jkun indipendenti u fl-istess waqt għandu jkun hemm appelli għal dawk effettwati. Neħtieġu definizzjoni ċara ta' meta il-prosekutur pubbliku Ewropew ikun jista' jagħmel xogħlu u fl-aħħar net l-ammissibilità tal-evidenza m'għandix twassal għal l-inqas denominatur komuni u ċar li il-prosekutur pubbliku Ewropew se jkollu jiġġielet kontra ir-reati fil-konfront tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea. Dan ir-rapport fih element importanti li fil-dibattitu tal-Konsil se jkun importanti. Rridu niżguraw li r-reati kontra il-budget komunitarju jiġu miġġielda, però l-ewwel rridu intejbu l-standards li nkunu nistaw namlu ġlida effettiva fl-ħannet l-istati membri irridu jappoġġawna li xinkallam il-mizuri ma jamlux sensi. Grazzi. Onorevoli Weber għall-alde. Eżis kollegi, l-ewwel net nixtieq nirringrazzja ir-rapporter għal xogħol tiegħu kif ukoll ix-shadow għall kontributi li tawal dan ir-rapport daqshekk importanti. Jiena Nelqa din il-proposta u konvinta li fil-ġejjini l-Unjoni se tibbenefika minn proposta wiesa li tipprova toħloq qasam għal kriminalità kif ukoll it-twaqqif ta' uffiċċju tal-prosekuzzjoni pubblika u dan għandu jkun l-ewwel pass. Però dan jista' jkun test importanti għar għar-rida tal-Istati membri biex jieħdu sem fi proġett bħal dan. Pass ulterjuri fil-proċess ta' Ewropeizzazzjoni tal-proċess Ewropew. Sissa diversi stati membri u rew li ma tantx kienu ħerqana li jieħdu sem anki jekk il-konċett li jinħoloq li PPO hija xi ħaġa antika, xi ħaġa li ġiet diskussa snin ilu u ġiet inkoll inkluża fit-trattati. Fl-istess waqt dan il-proġett għandu jinkludi kemm il-Leġislaturi Ewropej, il-Konsill u anki il-Parlament Ewropew. Għal daqstant, għal kemm il-bażi legali għat waqif tal-uffiċċju tippermetti għal deċiżjoni tal-Konsell bil-konsens tal-Parlament Ewropew jiena nemmen bisħiħ li twaqif tal-uffiċċju permezz din il-proċedura m'għandux immiss drittijiet fundamentali ta' persuni fejn din s sede għandha setat ta' kodeċiżjoni. Għada se nivvotaw. Rridu nibatu messaġġ ċar lill kunsill Sakemm aħna noħolqu entitajiet tal-Unjoni funzjoni ta' prosekuzzjoni rridu noħolqu wkoll il-qafas biex niggarantixxu drittijiet proċedurali u r-rimedji għal dawk li qed jiġu investigati skont il-leġiżlazzjoni tagħna ta' drittijiet tal-bniedem. Jena konvinta li llum iktar minn qatt qabel il-fiduċja reċiproka se tkun il-prinċipju li għandna nużaw jekk aħna rridu nkomplu bix-xogħol li qegħdin nibdew issa. Grazzi ħafna. Onorevoli Weber, issa għanna blue card taċ-ċetta. Grazzi. Eżis kollega. Taħsebx li aħna nkunu aktar effiċjenti jekk niddeċidu l-inħallu l-Uffiċċji Nazzjonali ta' Prosekuzzjoni jagħmlu dan ix-xogħol minflok ma nonfqu l-flus kull sena fuq istituzzjoni ġdida mhux aħjar nagħmlu hekk kieku. Jew forsi jkun hemm problemi ta' kompetenzi, eċċetera. Ikolli ngħid li din id-diskussjoni eh, seħħet eh, xi żmien ilu għalhekk huwa impossibbli skont it-trattat li jitwaqqaf dan l-uffiċċju ma naħsibx li l-mod kif maħsuba se tkun xi ħaġa burokratika għaliex se taġixxi permezz tal-prosekuturi nazzjonali. Dak li nixtieq huwa li nara is-setat leġislattivi tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna, onorevoli Albrecht tal-ħodor. Grazzi l-rapporter u l-shadows. Grazzi ta' dan il-rapport intermedjarju huwa sinjal tajjeb importanti u li rridu naħdmu fuqu, pero dak li mhux tajjeb huwa li l-Kunsill mhux qiegħed hawnhekk illum. Dan il-messaġġ irrid jasal ant il-Kunsill, aħna nistgħu nagħtu l-konsens tagħna biss, jekk il-Kunsill ma jismanix issa, allura ma nistgħux nagħtu l-konsens tagħna fl-aħħar hemm xi prekondizzjonijiet ukoll pereżempju jekk inti trid A li tixtieq aktar kooperazzjoni trasconfinali xi ħaġa meħtieġa, allura trid tgħid B li irid ikollok standards komuni fl-Unjoni Ewropea. Flimkien f'din l-awla il-kol kemm aħna aħna ksibna id-dritt tal-informazzjoni. U l-litra drittijiet id-dritt tal-interpretazzjoni, Dan kollu wkoll bis-saħħa tagħna u bis-saħħa tal-Kunsill naħseb allura li huwa diżappuntanti ħafna li fil-konfront tal-pass li jmiss id-direttiva tad-dejta hemm ħafna minna li ma jixtiequx jaħdmu b'dawn l istandards però din hija prekondizzjoni rridu nibnuhom dawn biex inkunu nistgħu naħdmu b'mod li nkunu nistgħu niġġieldu aktar kontra din it-tip ta' kriminalità. Grazzi. Onorevoli preħt, ġil darba semmejt n-nuqqas tal-Konsil xi ħaġa li semmew oħrajn ukoll nixtieq ngħidilkom biex tiddiskutu din il-kwistjoni fiħdan il-grupp politiku tagħkom għaliex l-aġenda kienet iffissata mill-gruppi flimkien mal-Konsil. Onorevoli kari, grazie. Jien għamilt proposta li l-Parlament mandux jabvota favur l-Uffiċċju tal Persekuzzjoni Pubblika, nixtieq li l-Konsil jagħmel l-istess. 14 stat membru ammonixxa din il-proposta il-Parlamenti Ewropej, il-Parlamenti Nazzjonali jaħsbu din il-proposta tmur kontra l-prinċipju ta' sussidjarjetà u jmur l inwies. Xi parlamenti qegħdin jgħidu wkoll din il-proposta tipprevjeni l-Istati membri milli jinfluenzaw it-tip ta' reati li jixtiequ jġildu. Oħrajn qalu li l-proposta tagħmel ħsara li ċertezza legali. Jiena nappoġġa l-parlamenti Euro nazzjonali naħseb li wieħed mill-problemi hawnhekk huwa l-Kummissjoni qed tinjorana. L-Kummissjoni m'għandux biss ikollha ammunizzjoni, però il-proposta kollha m'għandix tgħaddi. Onorevoli, batten għandu blue card l-Unjoni Ewropea tixtieq toħloq uffiċċju setat kbar fl-istati membri. Il-gvern Britanniku diġa ħabbar li se jagħmel opt-out minn din l-iskema, però l-gvern diġa ħabbar li jixtieq jagħmel opt-in permanenti għal 35 miżuri tal-ġustizja kriminali kif qed tixħalli għadda dawn il-35 miżura huma l-aktar importanti u l-aktar perikolużi għal libertajiet tradizzjonali tagħna. Fir-rigward tar-Renju Unit, id-deċiżjoni tal-Gvern li jkollu din l-opt-out ma tagħmilx sensu hija diżonesta wkoll. Il-prosekuturi se jkollhom id-dispożizzjoni tagħhom l-użu tal-istrumenti legali eżistenti kollha bħal mandat tar-Rest Ewropew u oħrajn ġodda bħal l-European Investigation Order għalkemm il-prosekuzzjoni mhux se jkollha awtorità diretta fuq fir-Renju Unit, però se jkollha seta de facto permezz tal-użu ta' dawn l-istrumenti legali. Il-gvern immexxi mill-konservattivi jaf li ma jistax jiddefendi din it-tip ta' uffiċċju fir-Renju Unit, allura qed jipprova jista' jikseb l-istess ħaġa billi għaddim it-tieqa, però għad baqalu żmien il-gvern biex jiddeċidi li jagħmel opt-out minn dawn il-35 miżura, imma L-ewwel qed iridu nittilqu l-Unjoni Ewropea biex namlu hekk ivvotaw lill UKIP fl-elezzjonijiet li ġejjin. Grazzi. Onorevoli Bonannini għanna natteġt. Grazzi, Sur President. Rigward uh, dan ir rapport li għaddin niddiskutu u għonek nirringrazzja l-kollega jakolino għax-xogħol tiegħu u li shadows ukoll nixtieq naqbel bisħieħ dwar il-fatt li it-twaqqif ta' uffiċċju ta' prosekuzzjoni Ewropew huwa valur miżjud fil-qasam ta' ġustizzja, libertà, eċetera, ġifieri favura għal fatt li l-Konsill qiegħed jikkonvolġi l-Parlament biex naslu għal deċiżjoni konġunta l ħtieġa li niġġieldu b'mod aktar effettiv il-frodi kontra l-Unjoni Ewropea li b'xorta ħażina jkostitwixxu pjaga kbira fil-konfront tal-iżvilupp tal-żona euro jiġġustifika li ninsistu għat-twaqqif ta' uffiċċju ta' prosekuzzjoni legali li għalija li maħħa jissieħbu l-istati membri kollha għalkemm minn dak li ħareġ mill-parlamenti nazzjonali juri li ma tantx ħajkun hemm unanimità kif insibu bħala obbligu fi TFU, e ċentralità tal-interessi ekonomiċi tal-Unjoni, però ma tix nessina li s-seta u l-proċedura għal dan l-uffiċju se jkollhom effett ukoll fuq drittijiet fundamentali ċat-tittadin minn din il-perspettiva naħseb li huwa f'waqtu li dan ir-rapport ma jiqafx biss rakkomandazzjonijiet tal-Konsil biex jiżgura li kunem indipendenza tal-gvernijiet nazzjonali u tal-istituzzjonijiet, però jirreferi wkoll għal ħtieġa li kunem regoli biex jiżguraw ħarsien minn kwalunkwe pressjoni politika. Grazzi. Blue card. jekk hija blu card kellim preċedenti, skużawna ma nistgħux immorru lura, però jekk għandkom blu card kollega Bonannini nistgħu ngħadduha. Jiena tlabt blu card fil-konfront ta' onorevoli Kari u nixtieq inkellem lila. U naħseb inti rajtni wkoll nitlob il-kelma. Le ma rajtekx, kieku rajtek kont intik il-kelma. Onorevoli Kari telqet issa mhux qiegħda hawnhekk. Mikrofonu. Jiena dak li smajt anke mill-kellim preċedenti huwa dan li ovvjament m'hemmx ħtieġa għal kooperazzjoni trasconfinali, ovvjament m'hemmx ħtieġa għal titjib lanqas, però dak li smajt sissa mill-prosekuturi u jiena membru tal-partit tal-ħodor li huwa favur is-sussidjarjetà, però dak li smajt huwa li hemm ħtieġa għal kooperazzjoni aħjar fir-rigward tal-infurzar tal-liġi u l-prosekuzzjoni, ġifieri jiena nixtieq inkun naf kif kif jista' jkun hemm titjib ta' din is-sitwazzjoni, grazzi. But uh, uh, uh, colleague Bonanini is not in Onorevoli Bonanini mhux qiegħed fil-pożizzjoni li wieġeb għandhom ta' kollega ieħor. Nistgħu inkomplu bil-kellima li jmiss. Issa Onorevoli Vos. Grazzi ħafna. L-idea ta' prosekutur Ewropew hija waħda tajba. Pala rapporter għal reforma tal-Eurojust ikolli ngħid li Hemm ħafna kwistjonijiet pendenti li jridu jiġu indirizzati l-ewwel qabel ma inkunu nistgħu naddottaw l-abbozz tar regolament għal dawn iż-żewġ istituzzjonijiet qabel l-implementazzjoni fil-prattika, però mxi mistoqsijiet l-ewwel net. Kiex se nagħmlu dwar ir-riforma tal-Eurojust? Se jkollna kooperazzjoni msaħħa bejn iż-żewġ istituzzjonijiet? il-bażi ta' kooperazzjoni msaħħa. Jaf tkun kontradizzjoni fi nfisa. U apparti minn hekk, x'impatt se jkollu lepo fuq il-budget tal-Eurojust imbagħad iżjed x'ingħidu dwar loqsma ġodda tal-liġi kriminali u kif dawn se jiġu koperti. Hemm ħafna kwistjoni ta' sussidjarjetà, proporzjonalità, ta' tradizzjonijiet eh, nazzjonali. Hemm ħafna elementi hawnhekk qudiemna. F'termini prattiċi naħseb li se jkollna ħafna problemi fl-implementazzjoni ta' din il-proposta. Li ma pereżempju prosekuturi se jaħdmu fuq fuq liema każijiet, eċetera. U xinajdu mbagħad dwar id-drettijiet ta' min ikun qiegħed jiddefendiruħu. Se jkun possibbli l-prosekuturi kun jistgħu jażlu l-qorti kompetenti? L-idea toġobna fil-prinċipju param ħafna dettalji li rridu naħsbu fuqhom. Grazzi. Jiena kelli l-onur li kont il-Ministru tal-Ġustizzja meta għadda trattat ta', ta Lisbona u krem dan il-qasam ukoll f'dan it-trattat f'artiklu 86. Issa jiena nkompli nappoġġa dan il-qasam bl-enerġija kollha tiegħi għal daqstant naħseb li din hija aħbar tajba li nappoġġaw din il-proposta. Dan huwa pass gradwali f'direzzjoni tajba però l-ewwel pass li jkollna uffiċċju li jkun jista' jiġġielet il-frodi u jiddefendi l-interessi tal-Unjoni Ewropea, però dan ikun uffiċju li jkun jista' jasal għal ġustizzja u jimponi l-ġustizzja fil-konfront ta' reati ta' skonfinali gravi. U dan jaħtiġ li l-ewwel net niddifferenzjaw il-funzjoni ta' Eurojust u Olaf mill-uffiċju eventwali mbagħad niżguraw li jkun hemm indipendenza irridu nagħmlu linja ta' demarkazzjoni bejn l-uffiċċji ta' prosekuzzjoni nazzjonali u dawk tal komunità u rridu wkoll nerbu l-ostakli istituzzjonali. Il-parlamenti nazzjonali oraw il-karta safra xi gvernijiet eh, qegħdin krusa saqajhom, però naħseb li fil u xinu l-każ li nimxu l-qoddim pero fl-aħħar inkomplu nżommu l-azzjoni leġislattiva ta' dan il-Parlament b'mod li naslu għal uffiċċju tal-prosekuzzjoni li tkun tista' taħdem u timplementa xoħla. Onorevoli Binev. Jiena naqbel mal-ħolqien ta' pakket Ewropew illi jżiet il-fiduċa ta' ċittadini fl-istituzzjonijiet Ewropej u jagħti garanzija ta' applikazzjoni l-istess tal-liġi kullimkien fl-Unjoni Ewropea b'mod partikolari f'pajjiżi eh, li hemm segwitu fihom bħal pereżempju l-Bulgarija fejn il-pakkett huwa meqjus bħala istituzzjoni korrotta persuni politiċi li sparaw fuq xorxin fit-toro eh, u eh, iġibu ruħom ħażin fuq l-ajruplani jieħdu dak li jistħoq ilhom dan dinja problema wkoll għal ħatrit politiċi jiġifiri dini għattimbru ta' dawk il-partijiet kolla illi eh, gvernaw sissa l-pakket Ewropew se jkun garanzija ta' professjonalità, integrità u dan se jikontribwixxu għal iktar fiduċja minnaħa ta' ċittadini Bulgari. Grazie, <clears throat> signora President. Grazie, President. Dan huwa pass il qoddim għall-Uffiċċju tal-Persekuzzjoni Ewropea bis-saħħa ta' din l-inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea u għall-ħidma wkoll tal-kollega l-onorevoli li nirringrazzja l-kollega Jakolino. Itħaddim tajjeb tal-Uffiċċju tal-Persekuzzjoni Ewropew ikun garantit biss jekk din tkun istituzzjoni li taħdem b'mod tajjeb, ma tix tkun xi ħaġa maħnuqa mill-burokrazija, tkun indipendenti, naħtiġu esperjenza professjonalità, naħtiġu kol deċiżjonijiet fuqtom imlaqqajn ma stħarriġ tajjeb li jaħarsu l-nies sakemm jiġu kondannati nittama li dan l-uffiċċju jkun strument tal-garanzija u l-iżvilupp ta' dak l-ispazju ta' libertà, sigurtà u ġustizzja li hemm li hemm nizlin fit-trattat. Irrid ikollna wkoll azzjoni bla qiegħda kontra din il-kriminalità li kull ma jmur qed tieħu xejra trasconfinali u din tagħmel ħsara dejjem aktar evidenti fil-konfront tal-budget komunitarju. Spiss jiġri li dawn ir-reati ma jkunux jistgħu jiġu miġġielda b'mod effettiv minħabba differenzi li nsibu fil-leġiżlazzjonijiet nazzjonali. Ma kunux jeżistu għadhom ma jeżistux mekkaniżmi effettivi b'mod li dawn l-entitajiet fuq livell Ewropej ma jkollhomx biżejjed setat biex jaħdmu, ġifieri tajjeb li konna strument bħal dan li jiggarantixxi r-riżultati li l-kol kemm aħna qegħdin nistennew. Signor Skuria, Signor Karon. Grazzi. L-Onorevoli Karonna. Il-ħolqien tal-prosekutur Ewropew jfisser li jkollna l-ewwel pass, pass importanti anki jekk mhux eh, ma jsolvix kollox għal jwassal għal kooperazzjoni aktar imsaħħa bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea f'settur delikat mai e, l ġustizzja penali. U importanti għaliex bekk nibdew b'mod konkret proċess ta' armonizzazzjoni fost leġislazzjonijiet differenti biex naslu għal dak li nistaw nqisu pala spazju komuni ta' ġustizzja skont ir rapporter biex bekk nkunu nistaw niġġieldu kriminalità li ilu issa eh, għandu pozizjoni sovranazzjonali u allura u ma fil-fat ħadu aktar eh, azzjoni u dana biex u ma jaħdmu li lin mill-konfini nazjonali. U bekk minn apparti resistenza li rajna minn l-Istati membri biex nimxu f'din id-direzzjoni, hemm ukoll azzjoni wis restrittiva u allura naħseb fid-dawl ta' dan neħtieġu aktar koraġġ biex bekken waslu tweġibiet għal sfidiet komuni. Grazzi l-Onorevoli Karonna. Issa l-Onorevoli Korazza Bilt. Kriminalità transkonfinali edha dejjem tikber fl-Ewropa bekk neħtieġu aktar kooperazzjoni fuq livell Ewropew biex bekk niġġuldu dawn it-tipi ta' reati mem post fejn dawn il-kriminali għandhom isibu il-ken fl-ebda rokna tal-Europa il-mandat tal-prosekutur pubbliku Ewropew għandu jkun limitat tal-frodi kontra l-interessi eh, tal-finanzjari tal-Unjoni Ewropea. Din xaġa tajba. Iżda, il-proposta tal-Kommissjoni qed wassal għal tħassib għal dak li għandu xaqsam sim ta' responsabiltajiet u anki għajem dubji dwar il-valur miżjud Għaliex nafu li hemm ukoll id-ħil sejjed għaliex qegħdin narmonizzaw xi oqsma sensattivi pal per eżempju ammissibilità tal-evidenza il-proċedura għal deċiżjonijiet li jittieħdu mill-uffiċċju tal-prosekutur il-konfuzjoni tal-kompetenzi bejn autoritajiet nazzjonali u l-prosekutur pubbliku id-dajja fi ċertezza legali. L-istruttura mhix ċara u kif dana kollu se jaħdem ma' delegati nazzjonali. L-investigazzjonijiet iridu jitkomplew mill-prosekuturi nazzjonali biex ma jkunx hemm irdoppjar li jista' jdajjef il-ġustizzja. Salvagwardja drittijiet ta' suspettati u l-ħarsin ta' dejta għandhom jiġu definiti. Bek nitlob li kummissjoni li tikkonsidra mill-ġdid il-pożizzjoni tagħha u tibgħat proposta li tirrispetta s sissidjarita biex bekk nafu il-14 il-Parlament Nazzjonali għandhom proċedura ta' karta safra. U din hija xi ħaġa li ma nistax ninjoraw. Grazzi lill-Onorevoli Korazza Bilt, issa l-Onorevoli Liberatski. Grazzi ħafna, Sinjura President, Sinjura Kommissarju, kollegi. Dan l-uffiċċju qed jiġi stabilit sabiex ikun hemm prosekuzzjoni ta' reati biex bekk ikun hemm azzjoni kontra dawk li jieħdu li għamlu reati kontra l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea. Din trid tkun struttura deċentralizzata ibbażata fuq leġislazzjoni nazzjonali ta' l-Istati membri individwali Hemm diversi reati illi wieħed irid eh, jieħu azzjoni kontrihom frodi, korruzzjoni u anki attivitajiet illegali oħra, frodi tal-VAT pereżempju kif ukoll frodi brabta mal-fondi tal-kozjoni, fondi agrikoli. Eh, u kol kontrabandu fost oħrajn ta' sigaretti, jiġifieri hemm ħafna lok għal azzjoni, però nixtieq nikkonċentra fuq il-diviżjoni ta' kompetenzi bejn il-prosekutur pubbliku Olaf Eurojust u hemm bżonn ukoll li nikkopraw mill-qrib mal-Istati Membri. Grazzi ħafna. Grazzi. L-Onorevoli Nicholson. Grazzi ħafna, Signora President. Ir-raġuni mresqa l-ħolqien tal-prosekutur pubbliku kien l-iskala tal-frodi kontra l-budget Ewropew. Xi ċifri fil-fatt huma sorprendenti kien hemm ukoll 104 miljuni il intilfu fi frodi skont rapport tal-budget u forsi konna nkun aktar surprizi kiku naraw li riżultat kien 12 darba aktar minnek. U allura dan il prosekutor pubbliku huwa u għamet mezz kif aħna niġġieldu l-frodi din hija l-mistoqsija fil-kostitwenza tiegħi forsi jafu sewwa li fejn għandna ħafna ħarsien ta' dawn ir-reati jew noqdu ħafna attenti għal dawn ir-reati naraw li kunem hemm differenza il-fiduċa fil-forzi tal-Polizija fl-Irlanda ta' fuq ifisser illi il-setat ġew devoluti l-isfel u dal-aħħar rajna kemm din il-fiduċa hija tassew sens fraġli u allura fejn hemm itħassib e, wieħed irid jieqaf u jisma'. L-approċċ ta' toleranza zero għal frodi tal-Baġit Ewropea hija xi ħaġa meħtieġa Iżda li ma natux kas itħassib tal-Stati membri u li nfaslu dawn l-entitajiet il-ġodda mhix neċessarjament hija soluzzjoni fl-opinjoni tiegħi. Grazzi. Grazzi ħafna Onerva li Nicholson. Issa nadu għal proċedura Catch the Eye għanna ħames kollegi li xtaqu jagħmlu l-intervent tagħhom. l li Stier jibda. Signora President, qabel xejn xtaqt ngħid li jiena nappoġġa dan ir-rapport u nappoġġa wkoll l-inizjattiva mill-Kummissjoni Ewropea. Jiena milt hekk hekk kif il-ħaġa saret pubblika l-Unjoni Ewropea għandha l-faċil tagħha u naħseb hija xi ħaġa naturali illi din kolla mbagħad l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku biex bekk tiddefendi u tħares l-interessi finanzjari tal-Ewropea biex inħarsu l-flejjes tal-kontribwenti Ewropej. Kif ukoll sabiex nestendu il qasam tal-liġi Ewropea. Ċertament dan ir-rapport qegħdin tolbu illi l-EPO tkun indipendenti mill-Gvernijiet Nazzjonali, mill-Istituzzjonijiet Ewropej u biex bekk eh, tkun istituzzjoni ħilsa minn influenza politika nitolbu li l-prinċipju ta' sussidjarità jiġi rispettat iżda. Il-prinċipju ta' sussidjarità m'għandux jintuża pala skuża biex naħbu mezzi prattiċi biex ninfluenzaw l-uffiċċju tal-prosekutur eh, nazzjonali f'ċerti stati membri bekk jiena nilqa' dan il-rapport u nistieden il-membri parlamentari biex jappoġġaw din l-inizjattiva. Grazzi. tal-libli mis. Grazzi jena favur tisjiet tal-kooperazzjoni bejn l-editajiet ġudizjarju fl-Stati membri anki fl-implementazzjoni tal-mandat tal-restu u anki l-ordni tal-investigazzjoni. Naħseb l-Stati membri u l-Offiċi tal-Persekuturi Pubbliċi tagħhom għandhom iżommu id-dritt li jibdew il-proċedimenti. Minn flok qegħdin ngħidu li u entità ġdida u bekk l-Istituzzjoni Ewropej għandhom jappoġġew il-direzzjoni biex l autoritet Nazzjonali jkun aktar effiċenti u intejbu networking tagħhom ikun perikolus li kuna situazzjoni fejn il-proċedimenti ġudizzjali jkunu fuq żewġ livelli għaliex dan jwassal għal konfużjoni u qiegħed periklu s-sistema kollha kemm L-intenzjoni hija li l-epo tkun parti mill-istrutturi residenti nazzjonali iżda dan joħloq aktar fiżijiet u allura naħseb din mhix xi ħaġa meħtieġa u eh, se twassal għal problemi. L-Onorevoli Jobru. Jiena nifem it-ħassib eh, li fissru l-kelima ta' qabli qed jgħidu li l-Unjoni Ewropea mhijiex effettiva biex tħares l-interessi finanzjarji. Issa irridu naħsbu dwar xirridu nagħmlu biex nkunu aktar effettivi. U dan nasa biex nikkontrollaw il-kriminalità. Iżda jiena ma naħsibx illi il-ħolqien ta' tali uffiċċju tal-prosekutur pubbliku huwa mezz tajjeb biex nagħmlu hekk. Neħtieġu aktar flessibilità biex nikkoordinaw l-attivitajiet jew il-prerogattivi jew anki bej il-koordinazzjoni bejn il-prosekuturi nazzjonali naħseb li neħtieġu skambju ta' prassi, taħriġ, informazzjoni u jiena naħseb li dan l-uffiċċju se joħloq ħafna aktar problemi se jkun hemm nuqqas taftejjin bejn diversi uffiċċji, kompetenzi u mandati u naħseb illi bekk dana kollu iwassal l aktar spejjeż. Issa, nafu li għaddej minn kriżi u allura m'għandniex il-flejjes għal dana kollu, grazzi. Grazzi, l-Onorevoli Janowsk. Hemm eh, loġika fil-ħolqien ta' dan il- uffiċċju tal-Prosekutur Ewropew hemm abbużi li huma possibbli permezz tal dawn il-mezzi Ewropej imma it-tweġiba li aħna rridu nagħtu hija għal-mistoqsija li jekk dan il-prosekutur u se jkun effiċjenti għal hekk mhux dana se jassorbi ħafna fondi għal xejn u bla bżonn kwistjoni jew mistoqsija oħra se jkun hemm eh, Tribunal Ewropew, se jkun hemm kodiċi penali Ewropea, eh, kodiċi ta' proċedura Ewropea. Il-tweġiba għal dan mistoqsijiet kollha hija le u mhux jiena qed ngħidu dan huma 14 il-Parlament Nazzjonali li qed jgħidu dan. Dan huwa propju rekord fil-proċedura tal-Karta Safra li kiena nitlob l kommissjoni biex tirtira il-proposta tagħha biex ma raġawx nirrepetu x-xenarji eh, tal-vot ta' dalodu fejn eh, proposta tal-Kommissjoni eh, ma tlaqatx b'maġġoranza kbira. Kellim li miss i nadam se da e se na taj nain postii stvarno nittama bil prosektur pubbliku ikun possibbli illi naslu għal zona waħda ta' ġustizzja Ewropea. Iridu nħarsu il-budgets Ewropew u għanna għan wieħed li nġillu l-frodi għaliex dana id-dajjef il-fiduċa tal-ċittadini tagħna bekk għanna niġu gwidati mid-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta' Drittijiet Umani u l-Karta inħarsu drittijiet tal-akkużati, ċertament, iżda mbagħad forsi nistgħu nissospendu il-flejjes b'nadi oħra. Komissarju Redding, grazzi, President, jiena xtaq bis nisħa illi l-Uffiċċju tal-Prosektur Pubbliku huwa bbażat fuq artiklu 86 tat trattat, artiklu speċifiku li fihem kemm huwa dana mezz Eh, mux eh, tassoltu li bih indirizzaw il-situazzjoni. Jina nirringrazzja l-Parlament għall appoċ kostruttiv tijaw tal-inizjattiva. Bek nistenna perqa l-adozzjoni tal-rapport interim. Naqbel bisieħ mal-Parlament illi ma jistax ikon uffiċċju ta' prosektur pubbliku minajr ma nħarsu drittijiet tal-akkużat u dana mod orizzontali naqbel bisħiħ u dana huwa wkoll fost ir-raġunijiet għalfejn il-Kummissjoni saħħet dawn id-drittijiet b'mod eh, b'mod evidenti. nir nirringrazzja lill-Parlament għall-appoġġ tagħkom biex bekk ikonna id-drittijiet proċedurali li jiġu adottati u nito bekk aħna issa nistennew mill-Kunsill sabiex huma wkoll jaddottaw il-drittijiet proċedurali li għadhom pendenti. Grazzi l Vice President Redding. Issa, il-rapport l-Onorevoli Jacolino. Grazzi, mela, smajna il-kritika, kontribuzzjonijiet, femiet, apprezzamenti, tħassib dwar rapport fajl illi għandu ħafna interess għal ċittadini. Nafu li rridu nibdew prinċipju u anki nirregwardjaw valur eh, brabta mal-Unjoni Ewropea. Il-Qorti Ewropea u kol melek, pero irrit nfakkar kollegi li dan huwa rapport preliminari fejn aħna rridna nisimaw eh, tħassib u nisqu xi punti li ħasbuna brabta mal-proposta tal kummissjoni eh, li kollox ma kollox però naraw illi ehm, edha tagħmel proposta wkoll interessanti anki li neliminaw l-ispejjeż anki biex ikona definizzjoni ċara tal-imħallef naturali wkoll niċċaraw l-arkivju u anki dwar il-kompetenzi tal-uffiċċju tal-prosekutur flimkien mal-fajl irrid krem revizjoni tal-olaf ukoll meta eh, jitwaqqaf l-uffiċċju tal-prosekutur u neħtieġu il-prosekutur illi jindirizza l-frodi komunitarja biex bekk ikollna kooperazzjoni aħjar u nieħdu deċiżjonijiet mingħajr dewmin. Neħtieġu strettura versatili u bla dettalji żejda biex bekk naqtu l-ġustizzja biex inħarsu ċittadini eh, biex bekk nħarsu il-prerogattivi ta' minu akkużat biex bekk nieħdu deċiżjonijiet malajr. Dan il-mod iċ-ċittadin ċertament ikun jista' jerġa' jirbaħ il-fiduċa tal fil-istituzzjonijiet Ewropej biex bekk eh, jkollna diversi risorsi għaliex inkella kif ġara eh, ma jintużawx kif suppost u jintużaw għal sistemi eh, kriminali. U bekk jiena nħeġġeġ il-kollegi Unfakkarom li matul l-attivitajiet tal-Komitat Libe kena ħafna appoġġ u għallu nittama illi għada fil-ħodu eh, dejjem nisibu dan l appoġġ biex bekk l-Unjoni Ewropea tkun għamlet pass importanti l-qoddim eh, biex bekk napruvaw it-test aħħari. Grazzi. Grazzi l-onorvoli Jakolino. Signori. Il-rapport Jakolino issa u diskussjoni wasal fit u kif semma u koll il-rapporter eh, nivvotaw għada f'nofsinar issa jmiss fuq l-agenda eh, dikjerazzjoni tal-Konsell tal-Kummissjoni rapport ta' progress dwar it-Turkija l-2013. Qabel xejn,